Den finns där borta. Herr talman, äh, ärade ledamöter. Äh, President, onorevoli membri. Jien nixtieq nibda billi nirringrazzjakom għal din l-opportunità biex nkun hawnhekk kun nkun nista' nittratta din il-kwistjoni daqshekk importanti magħkom. Mill-mistoqsijiet li tqajmu minn diversi membri Din hija evidentement ħaġa li eh, għajjem serza tħassib nispera li kun nista' niċċara eh, l-opinjoni tal-Konsil fuq dan u nrispondi għal mistoqsijiet tagħkom. Il-prinċipju tal-stat ta' dritt u rispett tal-drittijiet tal-bniedem huma il-prinċipji fundamentali għal kooperazzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea. Għandhom ikun huma hemm bżonn li jkunu l-linji eh, il-prinċipji li gwidawna Dawn il-prinċipi u l-lum u fil-ġejjini ikunu il-punt tatluq tagħna għal politika ta' azil u migrazzjoni. Il-Kooperazzjoni Ewropea fuq il-migrazzjoni u l-azil hija ħaġa li żviluppat ħafna f'dar aħħar snin u hemm diversi eh, atti legali u miżuri oħrajn li ġew eh, ħuda dwar id-drittijiet tal-dawk li jfittxu l-azil għanna mżon nżommu f'moħħna x'inhuma il-prinċipji bażiċi lan huwa li wieħed joħloq sistema ta' ażil Ewropea komuni biex din tħares lin-nies dina ħaġa li taqbel mal-konvenzjoni ta' Ġeniva dwar ir-refuġjati u konvenzjoni oħra eh, li qegħdin hemmhekk biex iħarsu l dawk il-nies li għandhom bżonn li jiġu mħarsa hemm ċerta dispożizzjonijiet li jippermettu li l-ħarsin isir fuq il-bażi ta' sussidjarità u eh, li jippermettu wkoll lill persuni li jiġi tal-ura. Dan huma deċiżjonijiet li huma l-bażi legali għall-sistema ta' ażil komuni tal-Unjoni Ewropea. Il-regolament ta' Dublin, dwar il-kriterju u l-mekkanizmu li jistgħu jiġu użati biex jistabilixi li ma stat membru huwa responsabbli biex e, e, jagħti skrutinju l-azil tal-azil tal-applikazzjoni tal-azil. Direttiva stabbilixxi r-rekwiżiti minimi, standards minimi, U direttiva oħra li tistabilixxi l-istandards minimi dwar kif wieħed jista' jagħmel valutazzjoni jekk eh, dak li qed ifittex l-ażil għandu bżonn għandu bżonn li jkollu jiġi moti eh, ħarsin eh, internazzjonali. L-istandards minimi li l-Istati membri għandhom bżonn japplikaw meta huma jagħtu dal-ħarsin ukoll. Dawn l-atti legali minn ftit ieħor ħajġi reveduti. U u jiġu implementati eh, u trasposti għal leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. E din il-forma huma eh, pakket effettiv dawn l-emendi li ġiġi proposta eh, specialment dak li xaqsam il-proċess ta' kodeċizjoni ifisser li ħajkollhom ħajkunu stabiliti sew fis-sistema ta' azil tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwestjoni tal-migrazzjoni, l-idea tal-migrazzjoni hija li tippermetti li l-persuni jkollhom aċċess legali għall-Unjoni Ewropea u jippermetti li dawk li ma jissodisfawx il-kriterji legali jiġu mibawta, jiġu mneħħija mibawta lura. Anki dawk li ma jissodisfawx il-kriterji biex jiġu moti għal-azil Issa, dwar li mandok li mandomx dritt li eh, jirrisiedu, jena xtiqna referenza għal prinċipji ġenerali li għandhom ukunu l-bazi għal tabitajiet Ewropej kollha tal-Unjoni Ewropej kollha. Konkretament nixtieq nagħmel referenza għal regoli eh, dwar kif wieħed jibgħat lura l-ċittadini ta' pajjiżi terza li m'għandhomx dritt biex jisifru lejn jew joqogħdu eh, forma legali fl-Stat membru. Din kien id-direttiva tar-ritorn li ġiet adottata mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fl-2008. Din id-direttiva hija l-ewwel pass eh, importanti biex wieħed jasal għal leġislazzjoni li għandha tagħti proċeduri eh, trasparenti u ġusti biex wieħed ikun jista' jasal għal politika iżjed eh, effettiva għal ritorn ta' ċittadini mill-Ewropa. Dan huwa prinċipju importanti li għandna nagħtu ċertezza legali u naġixxu b'forma umana u u effettiva. Hemm ukoll sforzi, qed isiru sforzi wkoll biex wieħed jikkoordina. Eh, sforzi komuni biex wieħed jibgħat lura persuni bħal dawn billi wieħed jorganizza titjiriet konġunti Dawn id-deċiżjonijiet eh, morru lura l-deċiżjoni li t tetet fl-2002. L-użu ta' titjiriet komuni hija ħaġa effikaċi ħafna huwa prova ta' kooperazzjoni bejn l-Istati membri. Ma dan kollu nixtieq nisħa li aħna mhux qed nitkellmu hawnhekk dwar l-organizzazzjoni ta' deċiżjonijiet kollettivi biex nibatu l-nis lura qed nitkellmu dwar kooperazzjoni biex nużaw ir-risorsi żied forma effikaċi darba li deċiżjoni tkun meħuda. Id-direttiva komuni li ħarġet mid-deċiżjoni tal-Kunsill ifisser li t-titjiriet jista' jiġu użati għal dawk li ma jissodisfax il-kondizjoni biex jihtlu jew jibqaw u jirrisjedu fil-territorju tal-Unjoni Ewropea jew qed mill-istati tiegħu. Il-stat membru li jorganizza r-ritorn u dawk li jihdu parti fil-din inizjattiva jridu jizguraw li kull waħda mill-persuna li tiġi mabaw tal-ura tiġi mabaw tal-ura b'forma eh, maniera legali, ġifiri li drittijiet tagħhom jiġu rispettati. Fir-regolament dwar li wieħed jistabilixxi uffiċċju Ewropew għal ġestjoni tal- tal-koordinazzjoni operattiva bejn l-Stati membri qed nitkellmu għawek dwar Frontex. Frontex eh, għandha l-permess li tagħti l-istati membri appoġġ biex huma meta huma jkunu qed jieħdu xi miżura biex jibbatu lura n-nies. F'Ottubru il-Kunsill eh, Ewropew talab lil Frontex biex jistudja jekk hux possibbli li wieħed jorganizza u jiffinanzja titjirit komuni l-ideja kienet li wieħed jiżgura li l-ħarsin internazzjonali jkun disponibbli għal dawk li għandhom żonna. Ġifieri meta l-ċittadini tal-pajjiżi terzi li jkunu qegħdin joqogħdu legalment fil-territorju fil territorju jiġi eh, dina issir forma li hija eh, kontrollata minn proċess eh, legali. L-organizzazzjoni ta' t-tiriet ma jfissirx li l-prinċipju ta' reforma qed jiġi hemm xi dubju fuqu jew inkella m'hemmx proċess legali formali. Kull l-istati membri jridu jihdu jistudjaw l-ċirkustanzi konkreti ta' daw in-nies meta dawn ikunu suġġetti għal possibilta li jiġi mabbaw tal għura Dan jfisser ukoll koll dan japplika wkoll għal dawk li ġew mill-Afganistan. President, on onorevoli membri, il-politika tal-komunità biex eh, jibgħatu lura ċittadini hija eh, importanti, ma din hija aspett biss ta' politika ta' migrazzjoni iżjed wiesa. Il-Patt Ewropew għall-migrazzjoni u l-azil li ġie adottat mill-Kunsill Ewropew fis-sena eh, jgħaddiet jikkonferma l-impenni tal-Unjoni Ewropea u fl-approċ tagħha fuq il-kwestjoni tal-migrazzjoni. Kwestjoni ta' migrazzjoni hija parti mill-politika ta' relazzjoni barranin tal-Unjoni Ewropea. Il-ġestjoni aħjar tal-migrazzjoni hija attività tal-Unjoni Ewropea. Għandna bżonn partnerjat Eh, mal-pajizi ta' oriġini, transitu u destin. Il-programmi ta' Stokkolma li ħna tkellimna fuqhom iżjed kmini jikkonfermaw u ħajżviluppaw aħjar din l-istrateġija ġenerali. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Köszönöm, Bistrom mux pa' pedig felkérem Grazie ħafna sul Wilstrom. Nad il-kelma sa il-Kommissarju Barro. Merci, Monsieur president Grazie, Sir President. Jena se niprofa nfakkarkom fil-prinċipji ewlenin illi hija bbażata eh, fuqhom l-approċċ tagħna għal din il-problema ta' immigrazzjoni u ritorn il-leġislazzjoni Ewropea timponi fuq l-istati membri li l-istati, iċ-ċittadini minn stati terzi li jkunu f'pajjiżhom jistgħu jitolbu protezzjoni internazzjonali jekk jixtiequ. Issa dwar il-possibilità li dawn ċittadini mill-Afganistan jaraw li jingħataw xi protezzjoni internazzjonali li stati membri jridu jeżaminaw kull talba tal-azil u japplikaw il-kriterji fissati mill-leġislazzjoni. Ewropea fit ċirkostanzi partikolari li kun fihom kull wieħed li preżenta talba. L-istati membri jridu jiddeċidu jekk dak il qed jitlob l-azil jistax ikollu status ta' refuġat u jekk dan ma jissodisfax il-kriterji biex jitqis bħala refuġat, jridu jaraw jekk dan jistax igawdi minn protezzjoni jekk imsejħa sussidjarja Għalhekk se nfakkarkom prinċipju wara l-ieħor. Wieħed, iċ-ċittadini minn pajjiżi terzi ma jistgħux jintbatu lura f'pajjiżhom jekk huma eh, esposti għal perikli kbar. Leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari direttiva dwar l-azil tal-kwalifiki tajt li l-istati membri irridu jirrispettaw il-prinċipju ta' non-refoulement skont il-konvenzjoniet internazzjonali għalhekk l-istati membri ma jistawx l lura fl-Afganistan persuni li huma refugġati skont il-konvenzjoni ta' Ginevra jew li jinkella inataw protezzjoni sussidjarja. L-istati membri barra minnek irridu jaraw li ebda operazzjoni ta' bat lura ma jsirx kontra l-artiklu 3 tal-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem li tobbliga l istati membri li eh, l-persuna ma tintbaċ lura f'pajjiża jekk hemmhekk se tkun perseguitata jew ikun hemm perikli kbar għalija meta din tintbagħat lura. Issa, it-tieni punt. Aħna ma nistgħux niġġeneralizzaw it-talbiet meta aħna mbagħad qisu il-każ tal-Afganistan għaliex l-Afganistan huwa wieħed mill-pajjiżi fejn ikun hemm l-iktar talbiet għal eh, permessi li l-persuni ċittadini mill-Afganistan joqogħdu fl-Ewropa u mbagħad dawn imorru jew fil-Pakistan jew l-Iran għalhekk aħna ma nistgħux niġġeneralizzaw naslu għal konklużjonijiet maċla dwar jekk aħna għandix nibatu bil-fors il-dawn iċ-ċittadini tal-Afganistan lura ikunx fiksur tal-istrumenti eżistenti pal-konvenzjoni ta' Ginevra per eżempju, għalek huma l-istati membri fejn isiru tal-bit biex jiddeċidu fuq kull wieħed u fuq kull wieħed minn dawn il-każijiet skont il-karatteristiċi partikolari tiegħu. Mbagħad l-istati membri jridu jistudjaw jeżaminaw il-ċirkostanzi partikolari biex jaraw jekk hemmx bżonn eh, verament ta' protezzjoni għal kull wieħed li jagħmel it-talba għalhekk hemm bżonn li naraw il-kondizzjonijiet politiċi, umanitarji u sigurtà u ta' drittijiet tal-bniedem illi hemm fl-Afganistan Dan jippresupponi wkoll studju ta' sitwazzjoni partikolari tal-pajjiż eh, minn fejn ikun eh, telaq il-persuna il konċernata un bat l-ambjent familjari tijaw, l-attività tijaw fil-pajis tal-oriġini u kull karatteristika oħra speċifika li tista' tamlu iktar vulnerabli. Għallek, aħna ma nistawx nieħdu naslu għal konklużjoni ġenerali dwar il-bżonn ta' protezzjoni għal dawk li jitwalbuħ, imma il-numru zdiet ħafna f'dawn l-aħħar xhur fl-ewwel tliet xhur ta' din is-sena iktar minn 50% ta' dawk li talbu l-azil mill-Afganistan intlaqaw fl-Unjoni Ewropea u kontra 30% inqas minn 30% l-ewwel tliet xhur tal-2008. U issa nasal għal kwistjoni oħra x'inhuma il-kondizzjonijiet li jridu jkunu sodisfatti qabel ma nibdew eh, b'operazzjoni li nibatu lura dawn il-persuni fid-dikjarazzjoni li għamil dan l-aħħar jiena. Jiena għat illi qabel ma nibatu lil xi ħadd lura f'pajjiż terz bħall-Afganistan l-Istati membri irridu jieħdu tlet prekawzjonijiet. L-ewwel net irridu jaraw li l-immigranti konċernat ma jixtieqx jitlob protezzjoni internazzjonali. It-tieni jekk tkun diġà saret talba protezzjoni internazzjonali rridu narraw illi din talba tkun ġiet eżaminata b'mod individwali u mbagħad wara tkun ma, ma tkunx intlaqat wara li jkunu tkun tkun għaliex ċerti kriterji ma ġewx sodisfatti. Umbat naraw li jekk dan il-persuna jintbat lura f'pajjiżu ma jkunx fil-periklu. Il-Kummissjoni ipprovat illi tikseb iktar preċiżjoni dwar iċ-ċirkostanzi ta' din l-operazzjoni ta' eh, persuni li ta' rimpatriju ta' dawn il-persuni eh, mill-Afganistan li qed jintbatu lura f'pajjiżhom. Imma dawn it-tlet kundizzjonijiet irridu irridu kunem provi li ma ġewx eh, rispettati. Alek, dan ir-rimpatriju ta' dawn il-persuni wara illi it-talba tkun ġiet eżaminata b'mod individwali. Il-protokoll erba tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem jent ma jippermettux espulsjonijiet kollettivi imma me mebda xkiel legali u waqqa soġġezzjoni fil-prinċipju li ħafna miżuri ta' ritorn li ittieħdu fuq livell individwali jisiru mbagħad jitħadmu mod komuni kull waħda imma għabbażi ta' deċiżjoni separata, per eżempju, jekk tintuża titjira waħda minn mebda xkiel ostakolu legali jekk dawn l-operazzjonijiet jiġu organizzati flimkien minn bosta stati membri differenti. Il-mandat ta' Frontex ta' bħalissa jiprovdi għal kooperazzjoni operattiva fil-qasam ta' operazzjonijiet eh, konġuntiv dak li għandu xaqsam ir-ritorn ta' persuni. Kunsil Ewropew għal li l-kapacitajiet operattivi ta' Frontex iridu jissaħħu u li mbagħad għandu jkun hemm ukoll charters ta' eh, ajruplani biex issir dan ix-xogħol isiru dawn l-operazzjonijiet konġunti li għandhom mittejbu l-effiċjenza ta' dawn l-operazzjonijiet u forsi għaliex le anki ikunem hemm qatt ta' ikunem akkompanjament għaliex ovvjament dawn il-persuni li għat jintbatu l-ura eh, jintbatu l-ura kontra album. Il-Kommissjoni tħeġġeġ li l-Istati membri biex jizguraw li deċiżjoni tagħhom biex għarrimpatriju jisiru skont in-normi stabiliti minn din id-direttiva jiġifieri li tingħata priorità għal dawk li jridu morru lura volontarjament u li bżonnijiet tal-persuni vulnerabli jitqisu u jittieħdu f'konsiderazzjoni din id-direttiva tar-ritorn għadha mhix applikabbli tidħol fis-seħ dal-waqt u tippermetti wkoll illi tagħti ftit iktar garanziji u ċertezzi lil dawk ikkonċernati. Għalhekk dawn huma t-tweġibiet illi jiena xtaqt nati fil-kontest tal-dritt Ewropew Tobias Bilstrom spiega wkoll illi f'dawn il-problemi kollha aħna qed nippruvaw inħarsu bilanċ xira bejn ir-rieda illi nilqaw il dawk li huma tassewi persegwitati għal raġunijiet politiċi u li għal daqstant jistħoq ilhom illi kollhom il-protezzjoni u mbagħad mill-banda l-oħra naraw illi ċerti talbiet isiru eh, eh, għal raġunijiet mhumiex validi għalhekk Dan huwa proċess diffiċli illi l-Kummissjoni qed iżommajnija fuqhom jiena dan xtaqt ngħid il-Parlament u issa se nisma' b'attenzjoni l-interventi illi se jsiru wkoll f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna Kummissarju Barro u issa għannom tal-gruppi politiċi nati il-kelma għal żewġ minuti l-Sinjura Mathieu. Grazzi, Sur President l-Unjoni trid tilqax b'mod xira lil persuni li jaħarbu mill gwerra u persekuzzjoni u mbagħad tittatihom protezzjoni internazzjonali skont il-valuri li tħaddan madanakolli kollu l-Unjoni Ewropea qiegħda tiffaċċa flussi migratorji mħalta u persuni li qegħdin jabbużi sistemi nazzjonali u jilqgħu persuni illi ma jissodisfawx il-kriterji. Allura x'għandna nagħmlu? Din il-kwestjoni Aħna kollha saqsenija fl-Istati Membri tagħna u il-kapacità li aħna nilqaw dawn il-persuni mhijiex mingħajr limiti reġimi ta' protezzjoni jridu jingħataw lil dawn il-persuni li jissodisfaw kriterju oġġettivi u jekk aħna rridu nkunu tassew nies illi nilqaw irridu naraw illi eh, dawn il-persuni li mandomx dritt jagħmlu dawn it-talbiet jintbatu lura. Rridu naraw ukoll il-pajjiżi kollha illi eh, jaslu il eh, eh, immigranti klandestini li jiġu per eżempju mill-Iraq u mill-Afganistan jaraw x'se jagħmlu hemm ċerti stati membri stat u kun xikun il-kulur politika tagħhom u għaliex l-Unjoni Ewropea m'għandux ikun hemm distinzjoni, diskriminazzjoni fuq dawn l-affarijiet. U għalhekk din l-inizjattiva ta' Frontex trid aħna rridu nilqawa bisħieħ għalhekk jiena rrid infakkar ukoll l-operazzjoni raggruppati huma fil-fatt espulsjonijiet kollettiva fiħdan il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-Qorti tal-Ġustizzja ta' Strasburg ma taċċettax it-tkeċċija ta' gruppi ta' persuni mill-pajjiż imma taċċetta li dan issir wara l-sitwazzjoni tagħhom ta' wieħed wieħed tkun ġiet eżaminata bir-reqqa. Dawn il-proċeduri ta' espulsjoni huma għandhom isiru f'qafas legali ċar u dejjem fir-rispett tad-dinjità tal-bniedem. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għal żewġ minuti nagħti l-kelma lis-Sinjura Silvi Gijom. Jina smajt b'attenzjoni dak li ntqal imma rrid naqsam magħkom xi mistoqsijiet u xi tħassib illi jiena għandi. U se semmi żewġ eżempji reċenti l-ewwel wieħed meta ntbatu 27 persuna Afgan lura l-Kabul u nixtieq nkun naf jekk il-Kummissjoni u l-Kunsill isux l-Afganistan fejn il-persuni li jintbatu lura dawn il-persuni li jintbatu fil-fatt ikunu imħarsa u protetti. U dawn l-affarijiet saru illi il-persuni f'sitwazzjoni fejn dawn il-persuni ma kienux talba ta' protezzjoni internazzjonali. Tieni eżempju huwa l-dbat lura mill-Ġermanja, l-Awstrija u l-Belġju ta' persuni lura lejn il-Kosovo. U l-UNHCR fil-linji gwida ta' 9 ta' novembru li għadda għallu li il rom jisiru huma fejn huma fil-Kosovo mhumiex irrispettati. Dan ukoll wassanni biex namel tlet preċiżjonijiet għalfejn l-artiklu 15 ċe ta' direttiva fejn isemmi koll il- dritt tal-protezzjoni sussidjarja u drittijiet oħrajn fil-fatt ma tantx huwa imħaddem. Mbagħad nistgħu nqisu illi huwa biżejjed illi nibatu lura persuni li nsabu fit territorju tagħna b'mod illegali għaliex dan ma jkunux għamlu talba għal protezzjoni internazzjonali fil-waqt li aħna nafu li ħafna persuni li jitolbu l-azil ma jagħmlux it-talba meta jaslu għall-ewwel darba Fl-aħħar net, it-tielet mistoqsija l-Istati membri jridu jikkonfermaw id-deċiżjoni tal-Kunsill ta' 29-30 ta' Ottubru li jagħmlu charters titjiri charter regolarment. Mbagħad għandhom iħsieb ukoll illi jiftemu fuq lista ta' pajjiżi li huma siguri sabiex ikun hemm armonizzazzjoni ta' kondizzjonijiet ta' eżami u ta' oti ta' protezzjoni meta tkun mitluba. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nagħti l-kelma li Sinjura Sarnes. Jiena nixtieq ngħid nesprimi il-sim il-qalb ta' ħafna Ewropej fejn intbatu immigrati eh, lura lejn l-Afganistan dawn il-persuni li kienu telqu pajjiż mill-gwerra biex jiġu l-Europa jitolbu l-azil u l-protezzjoni u ntbatu l-ura fejn il-sigurezza tagħhom ma tistax tkun garanzija. Umbat xini, xaħna qed namlu aħna bidrittijiet tal-bniedem, umbat em rabta wkoll ma dak li sar tiġranet ġranet wara fejn il-laqgħolja Ewropej btara mhux biss li jkun hemm charters titjiri ċarta komuni imma li dan se jsir bil-budget Ewropew imma din mhijiex l-Ewropa li aħna rridu l-Ewropa mhix edemmek biex biex tilleġittimizza prattiċi nazzjonali li jmorru kontra drittijiet fondamentali meta jiena nisma per eżempju il-Ministru Franċiż tal-Immigrazzjoni jgħid ir-ritorni forzati jridu jsiru taħt eh, skont għalix l-Europa tridom irrit najt li aħna mux għalek aħna waqqafna din l-Unjoni Ewropea Mbagħad dawn persuni kellhom il-possibilità li jitolbu l-azil li talba ma tlaqax u li l-ħajja tagħhom ma tkunx perikolata lejn f'dak il-pajjiż fejn jintbagħtu lura għallek jiena nixtieq illi inti tikkonferma li b'mod espliċitu illi dawn l-eżami individwali għal kull waħda mit-talbiet ta' azil li saret din rrid ikun naf ukoll illi l-Kummissjoni tqis l-Afganistan bħala pajjiż sigur u jekk dan mhux il-każ jiena nixtieq nkun naf li l-Kummissjoni taqbilx illi dan ir-ritorn sar fil-violazzjoni tal-artiklu 3 tal-Konvenzjoni ta' Ginevra. Grazzi minn qud bil-qoddim għall-ispiegazzjonijiet li settini. Grazzi ħafna Sinjura issa nati il-kelma l sinjura Flotr. Jena l-lum qed nifraħ illi qed nitkellmu fuq dan is-suġġett għaliex huwa ċar il-kapijiet tal-istatu tal-gvernijiet għalu li l-dbat ir-ritorn ta' persuni qed jintbat dawn il-persuni qed jintbatu lura bħalitra fil-posta dan mhux veru. L-Unjoni Ewropea talbet informazzjoni lill gvernijiet tar-Renju Unit u tal-Franza u wkoll huwa importanti li llum qed nitkellmu fuq dan is-suġġett għalhekk issa il-mistoqsijiet diġà saru l-Afganistan huwa pajjiż sigur e, irridu nistaqsu lis sur Obama li għadu kif id-deċida li jibgħat 34,000 soldat ebda armata mi kapaċi li t-garantixi il-protezzjoni ta' dawn in-nies fl-Afganistan u aħna kapaċi nigarantixxu li l-immigranti li aħna qed nibatu lura f'dan il-pajjiż mhux se jkunu, mhux il-ħajja tagħhom mhux se tkun perikolata din hija hija ħmerija għalix il-UNHCR irrakkomanda lill-istati membri biex ma jaqbaċu jibat lura l-nies lura lejn dawn il-pajjiżi kif ġiġi kulħadd feraħ u koll il-meta ra il-natura vinkolanti tal-konvenzjoni ta' drittijiet ta' Ginevra. Intom edin tajdu li din ma kienieċ espulsjoni kollettiva għall li kienet mobilizzazzjoni użu eh, xira u għaqli ta' rizorsi. Issa, jina nista illi biex jiena ġejt eletta fil padri l fejn hemm ħafna Afgani li meta għal raġunijiet ta' komunikazzjoni il-gvern Franċiż jiddeċiedi li jimmedjatizza u, u, operazzjoni ta' ritorn kollettiv fit territorju issir tal-Padekalle issiru ikunem persuni li jkunu arrestati kollettivament b'mod illegali għaliex ikun qed issir diskriminazzjoni għalhekk aħna ma nistax niggarantixxu dak li qed tajtin sur barro għalix dawn huma persuni illi insabu fil-pajjiż b'mod irregolari, illegali l-arresti kollettivi huma legali u propju dak li qed isir fil-Padikale. Eh, Signora Marie Christine Verxia, grazie Sur President, kollegi. Aħna nistaw nifirħu illi illu manna dan id dibattitu imma jiddispjaċini eh, bil-tlaqli li smajna u l-lob bil-klim iva eskursjonijiet kollettivi li ġew organizzati l-Unjoni Ewropea tajt li tħares id-drittijiet tal-bniedem id-dritt tal-azil u wieħed minn dawn id-drittijiet fondamentali. U illum huma l-Afgani illi tkeċċew lura lejn pajjiż li jinsab fil-gwerra u Sur Barro, skużani, il-leġislazzjoni illi inti semmejt hija leġislazzjoni Ewropea u miex leġislazzjoni nazzjonali u ma mhux biżejjed illi ngħidu l sen naraw is-sitwazzjonijiet nazzjonali għaliex ħafna minn dawn eh, il-tkeċijiet il-umma kawżati minn din id-direttiva tar-ritorn li jiena nsejħilha id-direttiva tal-mistħija. Intom tafu li dawk li jitolbu l-azil ma jirċevux l-istess trattament fil-pajzi tal-istati membri u għalek il-ċittadini tal-Afganistan ma mandomx id-dritt kważi illi jitolbu l-azil Jina nishti illi inti twieġeb ukoll għal mistoqsijiet li għamlu l-kollegi tiegħi u li ikunem valutazzjoni wkoll ta' dak li qed isir eh, kas b'kas jekk kienu possibbli. Grazzi ħafna fil-interventi li miss fil-proċess ta' catch the eye senati l-kelma l signora Maria Christine Verja. Grazie, Sur President, jena u kol nixtieq nagħti l-appoġġ tiegħi għall-Gvern Soċjalist tal-Renju Unit u dak Franċiż illi keċċew lura dawk l-Afgani li kienu hemmhekk mod illegali kontrarjament għal dawk li qalu xuħu dawn il-persuni kienu rraw illi it-talba tagħhom ma tlaqatx din l-inizjattiva bilaterali issa trid tittawal fuq livell Ewropew pressjoni migratorja hija sfida illi aħna rridu niffaċċawha b'mod kollettiv u dan huwa hija l-essenza tal-patt fuq l azilu u l-immigrazzjoni illi ġie adottat ftit xurilu waqt il-presidenza Franċiża irridu morru l lin billi nużaw il rizorsi komuni tagħna u jkollna dawn it-titjiriet komuni id-deċiżjoni ta' 27 pajjiż billi titlob studju fuq dan is-suġġett u għall-ewwel fażi jiena nixtieq li l-Kummissjoni tagħti l-appoġġ tagħha din il-proposta li xi ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali hija waħda mit-talbiet u mill-istennijiet ta' ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura. Sinjura Estreja. Grazzi ħafna, Sur President. il dispozizjonijiet tal refugġati fisser illi kull refugġat irriti jissodisfa kriterji Kif aħna smajna dan l-eżami jisir b'mod ġenerali kif xira. Umbat, meta dawn id-dossiers jiġu eżaminati separa separatament, rajna illi l-affarijiet saru kif suppost imma hija veru illi s-sitwazzjoni ta' sigurtà fl-Afganistan hija tali li wieħed jista' jistaqsi jekk xira illi persuni jintbatu lura f'dan il-pajjiż minkejja d-definizzjoni ta' dawk li jagħmlu talba għall-azilu dawk li huma refuġati jekk għandhomx verament id-dritt li jirċivu dan l-istatus jekk għandhomx jintbatu lura f'pajjiż illi għandhom il-pajis li hu fil-gwerra, allura għandhom jingħataw permess temporanju li jibqaw fil-pajjiżi tagħna sazka kemm is-sitwazzjoni f'pajjiżhom tkun iktar regolari u normali. Sur Zemke. Jiena nixtieq insemmi din il-kwistjoni. Jiena naħdem fil minist fil-Ministerju tad-Difiża fil-Polonja għal numru ta' snin u jiena żort l-Afganistan kemm il-darba għaliex hemmhekk għandna 2000 soldat Pollak fl-Afganistan. Is-sitwazzjoni hija waħda drammatika għaliex minn banda persuni li huma tassew id-disprati li ma jistawx vinċu ma' situazzjoni daqshekk diffiċli għaliex di hemm gwerra qalila għaddejja f'dan ir-reġjun. Mill-banda l-oħra hemm persuni fl-Afganistan illi qegħdin jaqdu żewġ rwoli matul il-jum jappoġġaw il-gvern u bil-lejl eh, jappoġġaw u jaħdmu flimkien mat-Talibani. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din għandna l-istrument u l-possibiltajiet biex naraw x'inhuma l-intenzjonijiet u l-pożizzjoni ta' dawn l-immigrati illi jiġu fl-Ewropa għaliex jiena naħseb illi ħafna persuni jaħarbu minn pajjiżhom għaliex huma disprati imma dumnejn u ikun hemm każi individwali wkoll ta' persuni li qed jilagħbu dawn iż-żewġ logħbiet fl-istess ħin. Thank you. Um... Grazzi. Parti mid diskussjoni li qed nisimgħu hawnhekk hija għaliex il-persuni qegħdin hawn illegalment għax m'hemmhomx mod kif jistgħu joħorġu mill-pajjiż tagħhom li qiegħed fil-gwerra. M'hemmx mod ieħor kif jistgħu jaslu hekk b'mod legali u għalhekk mhix tastaġib li qegħdin hawnhekk b'mod illegali. Nafu kemm hija diffiċli li li wieħed japplika l-ażil li jikseb l-ażil għaliex hemm ir-raġunijiet li l-konvenzjoni ta' Ġenevra hija stretta ħafna u l-turi b'evidenza li inti Eh, għandek il-bażi biex ikollok l-azil li qed taħrab mill-gwerra. Ħafna nies huma illegali għedin b'residenza legali għax ma rnexxilhomx jiksbu l-azil u għalhekk qed jerġgħu jintbagħtu lura fil-pajjiż li huma ħarbu minnu. Pajjiżi fejn hemm ħafna gwerer fosthom mill il-gwerra kontra n-nisa u għalhekk għanna nagħtu l-azil kollha lin-nisa kollha li qed jaħarbu minn dawn il-postijiet imbagħad. Għalhekk netlop lill-Kummissjoni biex tġilet kontra il bejt l-ura ta' dawk in-nies lejn l-Afganistan. Grazzi. Dak item il-proċedura KHDI u issa ngħaddu l-sur Bilstrom biex iwieġeb. Herr talman, ärade ledamöter. President, membri onorevoli, grazzi ħafna għal kontributi tagħkom interessanti f'dan id-dibattitu. Nixtieq nibda billi nagħmel sommarju ta' prinċipji l-aktar importanti f'din il-kwistjoni. Nixtieq nibda dak li qalet is-Sinjura Mattiju meta tkellmet dwar dawn il-flussi migratorji mħalta Huwa minnu li għanna flussi migratorji differenti lejn l-Unjoni Ewropea u la darba l-Unjoni Ewropea m'għandix kapaċità li tassorbi b'mod limitat bħalma għettu u importanti ħafna li niżguraw li konna valutazzjoni individwali ta' min jeħtieġ il-protezzjoni konformi mal-leġizlazzjoni nazzjonali u l-Konvenzjoni ta' Ġenevra. Barra minn hekk il-Kummissjoni Ewropea bid-direttivi tagħha qiegħda tassis dawn l-affarijiet. U dan wassanni għal dak għalet is-Sinjura Desanes aktar kmini. Jekk l-Afganistan hux pajjiż li tabelħaq li jista' jgarantixxi s-sigurtà individwali. Hija dik id-domanda li hija tant importanti f'din id-diskussjoni. Hija dik il-mistoqsija il mistoqsija fejn inti trid li jkun hemm skrutinju individwali każ b'każ. U għalhekk dik hija raġuni li aħna għandna nwaqfu sistema Ewropea ta' l-azil. Ħafna kellima donnom injoraw dan il-punt meta qalu li kellhom jgħidu evalwazzjoni individwali t-garantixi li iva tfisser iva u le tfisser le. Dik hija l-lan tagħna rridu niżguraw li l-bejt l-ura iseħ u meta dan ikun il dan iseħ ikun ikun il-pajjiż li għedin nitkellmu dwaru. Rridu niżguraw l-ewwel li l-persuna hija għadda sigura u mandi bżon protezzjoni individuali. Meta dan iseħ, mbagħad nkun nistgħu nibatuh lura kuxċenza safja lejn il-pajjiż tal-oriġni tiegħu. Jekk dan seħx mod kollettiv fuq aeroplan konġunt bħalma għal kummissarju jekk dan iseħx jew le qegħdin nitkellmu dwar każi individwali fuq l-istess aeroplan, mhux l-istess bħal ritorn kollettiv u dik hija ta' importanza sekondarja, dik hija domanda loġistika biss. Dak li qalet is-Sinjura Kelle. Dejjem tippreżenta punti interessanti ħafna u għalhekk naqsam magħha il kwistjoni ta' ċess li hija waħda sitwazzjoni komplikata ħafna. Huwa diffiċli meta jkollok sistema li tajt li tkun preżenti fuq territorju tal-Unjoni Ewropew biex tikseb l-azilu, mux faċli li wieħed ikun jasal fl-Unjoni Ewropea biex ikun jista' jwassal għal din it-talba. U għalhekk aħna bħala Presidenza provajna nnidu u nwaqfu sistema komuni Ewropea li tagħmilha possibbli għalina li noffru mod aktar il-qoddim triq il-qoddim għal dawk in-nies li jeħtieġu l-aktar protezzjoni l-aktar vulnerabli dawk in-nies li m'għandhomx il-mezzi ekonomiċi sabiex jivveġġaw lejn l-Unjoni Ewropea għal protezzjoni. Jekk l-Istati membri kollha jipprovdu eh, postijiet bħalma tipprovdi l-Svezja, aħna għandna 1900 post eh, disponibbli għal rifuġġati kieku l-Istati membri kollha jagħmlu jarfgħu l-istess piece nkunu nistgħu niksbu mit-telf post għal UNHCR l-Aġenzija ta' Rifugġati tal-ġnus Maquda dak ikun pass qudiem importanti biex nelbu l-problemi tar rifugġati li jaffaċċaw kuljum. Dak huwa dan huwa l-mod li aħna għandna nnejnu lil dawk il-pajjiżi li qed ikollhom l-aktar li huma s-sors ta' rifugġati madwar id-dinja. Grazzi, Ministru. Grazzi, issa, issa il-Kummissarju Barro. Grazzi ħafna nirringrazzja lil dawk kollha illi tkellmu. L-ikbar diffikultà li aħna niffaċċaw hija propju minħabba l-flussi imħalta fejn hemm immigrati li jiġu għal raġunijiet ekonomiċi u ambjentali u mbagħad oħrajn persuni li huma persegwitati u li ovvjament għandhom id-dritt tal protezzjoni internazzjonali u protezzjoni sussidjarja din hija diffikultà u dak illi rridu nifmu sabiex aħna eh, insibu tarf din il-problema, problema diffiċli ħafna. Issa se nipprova inwieġeb se naqra xi elementi għaliex ma nistax inwieġeb għal dak illi intqal l dawk il-persuni li ma kienux għamlu talba għall-azil u nqabdu bħala eh, immigranti illegali u ġew arrestati kulħadd se jiġi marraf bil-lingwa li jifhem u mbagħad jintbagħtu lura. jew inkella għandhom id-dritt ukoll illi gawdu mill-ritorn volontarju. Fost dawn il-barranin ħadd ma kien għamel dan it-talba, din it-talba u tnejn umbat kellhom it-talba tagħhom eżaminata minn off-pra fil-preżenza ta' interpretu. Bat kien hemm udjenza qudiem il-Tribunal Amministrattiv fil-preżenza ta' interpreti. u mbagħad ġew spjegati wkoll lilhom il-riski, spjegati lilhom ir-riski li kien se jfaċċaw jekk jibatu lura. mbagħad il-, ċittadini Afgani illi talbu protezzjoni f'kondizjonijiet simili l-ofra iset illi ma kienem ebda eh, raġuni serja għalfejn dawn il-persuni kellhom ikunu esposti għal riski reali, persekuzzjoni jew attentati fuq ħajjithom kieku jintbatu lura. Għalhekk aħna għandna tweġiba wkoll mill-Gvern tar-Renju Unit Jiena għamilt dak kollu eh, li eh, dettat li l-kuxjenza tiegħi u dak li jiena xtaqt ngħidilkom ukoll huwa li għalli il il konċet ta' pajjiż sigur hemm ukoll ġurisprudenza tal-Qorti ta' Ġustizzja tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem li tajt li l-unika ċirkostanza ta' pers persuna illi tiġi minn zona uh, imħabta ma tistax tagħti dritt għal protezzjoni sussidjarja jekk b'mod eċċezzjonali din tkun sitwazzjoni ta' violenza ġenerali li tilħaq livell tant oli li il prezenza ta' din il-persuna tkun edha tassew tiffaċċja riski kontra ħajjita jew il-persuna tagħha huwa veru illi dawn iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali ma semmewx. Jiena wkoll irrid inwieġeb dwar dawn it-titjiriet komuni kolli ngħid li Frontex diġà organizzat titjiriet komuni u ħalset parti mill-ispejjeż irridu ngħiduhom ukoll diġà saru fl-2008 fl-2009 wkoll u għalhekk din mhix xi ħaġa ġdida dak li Frontex qed tipprova tagħmel huwa li dawn il-ritorni jsiru f'kondizzjonijiet xirqa fil-rispett tal-persuni infushom id-direttur ta' Frontex għalli dan l-aħħar illi ra illi fl-Awstrija kien hemm ombudsman li kien qed jara flima kondizzjonijiet kienu qed isiru dawn ir-ritorni u aħna dan irridu irridu li kunem arfin espert u naraw kif dawn il-persuni jintbatu lura wara illi kunġi ċertat illi huma ma kienux jissodisfaw il-kriterji mixtieqa u ma kienux eh, ma kellhomx dritt tal protezzjoni nazzjonali jew sussidjarja u li r-ritorn f'dawn il-pajjiżi ta' oriġini siru f'kondizzjonijiet ċirqa. Dan ukoll aħna qegħdin neżaminaw fuq livell tal-Kunsill Ewropew u għalhekk ma tkomx timmaġinaw li dawn ir-ritorni f'tirtiriet komuni qed isiru mhux fir-rispett tal-persuni, tad-dinjità tal-persuni. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Tobias Bilstrom l presidenza Svediza li qed tgħinuna ħafna fakkarkom illi fir-rebbija aħna bdejna eh, nippreżentaw it-testi illi kienu se jwastuna l-Ewropa tal-Azil għandna test fuq il kondizjoniet tal-akkoljenza għanna u koll il-problem il-test ta' Dublin u wkoll l-adattament tar-regolament Dublin biex nevitaw illi dan ir-regolament ma jkunx iktar jilqa anzi ikun jaħdem kontra għal kontra l-interessi ta' persuni vulnerabli u ta' tfal. Walek kien hemm bżonn ukoll ta' ċertu derogi mir-regolament Dublin u għal fil-21 ta' Ottubru Aħna adottajna żewġ testi importanti qed nitkellem dwar kummissjoni dwar id-direttiva tal-kwalifiki u d direttiva li għandha x'jaqsam ma' l-azil Dawn l-abbozzi ta' direttivi ġodda dwar proċeduri ta' l-azil, aħna qed nippruvaw infaslu kriterji oġġettivi li jkunu jintużaw bl-istess mod kullimkien li jkun hemm ikun hemm uffiċċju ta' appoġġ biex naraw illi il-prassi ikunu l-istess madwar l-Ewropa għaliex din l-Ewropa tal-azil fl-aħħar trid titwilet trid issir realtà. Naħseb li jiena preżentajt dawn it-testi differenti eh, eh, ma ġewx adottati u għatem diffikultajiet jena qed nagħmel dak kollu li nista biex nipprova eh, nati ħajja lil din l-Ewropa tal-azil u nirringrazzja wkoll il-Presidenza Svediża illi tat eżempju tajjeb ħafna Tobias Vilstrom għallinna wkoll illi fil-pajjiż tiegħu u l-pajjiż tiegħu jista' jservi ta' eżempju għall-Ewropa bżon li kunem iktar solidarieta bejn l-istati membri biex jintlaqaw dawn ir-refuġjati biex natuhom il-protezzjoni li jeħtieġu u għal daqstant hemm bżonn illi kulħadd jagħti daqqatit u għadna ma wasalniex għad hemm pajjiżi illi ma jilqgħu lil ħadd. Jiena naf illi ma weġibċ il-kulħadd nista' ngħidilkom biss illi fuq livell tal-Kummissjoni aħna għamilna dak kollu li stajna biex naraw li jkunu rispettati il-drittijiet il-liġijiet Ewropej u iktar il-valuri tal-Ewropa. Köszönöm, Baró. Hölgyeim és uraim, ezzel ezt a... Grazie, Sur Barro. Signori. Dak etem il-punt fuq l-agenda u issa għalek naddu mill-ewwel għal-punt li mis fuq l-agenda.